l-eżekuzzjonijiet. Issa ngħaddu għad-dibattitu li jmiss fuq l-eżekuzzjonijiet fl-Eġittu u nibdew bl-awturi ta' eh, dan ir-rapport ta' dawn ir-riżoluzzjonijiet, nibdew bl-Onorevoli Andrew Kuni. Iva, l-Eġittu għaddiet minn ħafna sfidi diffiċli ħafna mir revoluzzjoni tas sena 2011 u l-komunità internazzjonali qiegħda tappoġġaw tipprova tgħin lill pajjiż fil-minħabba l-problemi ekonomiċi, politiċi u ta' sigurtà. Iżda attakki terroristiċi li qed jisru jiġru ta' sekwit, pereżempju bħal dawk li hemm fil-peninsula ta' Sinaj u atti terroristiċi fuq l-Eġittu u l-attakki fuq il-Koptiċi Kristjani verament juruna li hemm affarijiet li huma vera inkwetanti u dan ma jistax intuża bħala skuża għall awtoritajiet Eġizzjani biex ikomplu jagħmlu dan eh, biex ikomplu jimplementaw il-pina tal-mewt. Jiena mħasba ħafna fuq dawn il- um, il-proċeduri ta' qoddim il-qorti illi qegħdin isiru l-ħafna pini tal-mewt li qegħdin jenataw. Jiena nixtieq illi mill-awtoritajiet jistabilixxu immedjatament moratorium uffiċjali fuq dawn l-eżekuzzjonijiet u qtil kollu ħallibek jaslu darba l dejjem ma' situazzjoni fejn neħu għal-pina tal-mewt. Jina naħseb l-importanti li l-autoritajiet iżommu ma' l-impenni internazzjonali li huma wedu li ħajamlu fil-kontest ta' drittijiet tal-bniedem. Sur Tanok, issa li l-Eġittu jgħat joqrob għal qed naraw illi fil-fatt hemm ħafna attakki terroristiċi kemm fil penizola ta' Sinaj kif ukoll fuq il-Koptiċi Kristjani. Naħseb illi meta aħna naraw libertajiet nippruvaw naraw libertajiet ċivili din dejjem tkun xi ħaġa daqsxejn diffiċli iżda dejjem aħna rridu nsemmaw it-tħassib tagħna ma wieħed mill-imsieħba bisieħba daqshekk importanti jiena naħseb illi rridu wkoll noqdu attenti għal dan l-użu ta' sikwit tal-pjena tal-mewt, jina naħseb li rridu nitkelmu kol fuq il-til ta' Giulio Reggini, resident u riċerkatur taljan mill-autoritajiet eġizzjani. Grazzi. Sargentini din kessjon, un minut. President, l-oratur li tkellem qabli eh, tkellem fuq din it-transazzjoni tlejn id-demokrazija fl-Eġittu, però jien ma naħsibx li nistgħu nagħmlu evalwazzjoni pożittiva ta' dan il-pajjiż. Pajjiż fejn hemm president li eh, wasal b'kudeta eh, fejn eh, għatel 23 persuna il-pina tal-mewt fl-Europa hija terribli, aħna nopponu kull darba. U aħna nitolbu lil pajjiżi illi ma joqtlux il-persuni bl-istituzzjonijiet tagħhom. Qabel l-elezzjonijiet fl-Eġittu jew se nivvutaw għal Assis jew għal ħbib tiegħu. Nixtieq il-Viċi President Mogherini Ti kondanna dan l-assassinju mill-gvern ta' Sisi. E wasal il-moment li l-Kommissjoni Ewropea tieħu pożizzjoni fuq dan, grazzi. L-Onorevoli Korrao. Illum qed niddiskutu fuq pajjiż illi għadda kwalunkwe limiti fil-ksur ta' drittijiet tal-bnidem. Ma nistawx nitkellmu fuq stat ta' dritt hawnhekk. unnek. mindu ilu fis-seta' Assiż il-Gvern Eġizzjan mhux biss beda joqtol in-nies eh, bis-sentenza tal-mewt li ma kienx tiġri qabel, imma beda anki jagħmel l-eżekuzzjonijiet. Bħal ma kienx kieku ma kienx biżejjed dana qed iżdied dejjem iktar dan huwa l-ikbar sintomu tal-violenza li qed tikber u tal-fatt li l-istat ta' dritt u l-valuri tiegħu qegħdin jinżlu fl-Eġittu. Dan huwa l-kuntest li eh, Giulio Reggeni, eh, Taljan, ġi eh, maħtuf u torturatu maqtul. Aħna ċittadin tagħna li ma nistgħux niddefendu lanqas wara li ġi maqtul. Għaliex forsi għaliex l-interessi ekonomiċi ta' partner ta', ta sħubija ma' l-Eġittu ma' qawwin biss. Jekk jekk dana kien possibbli għal dan ir-riċerkatur reġeni, eh, ma nistax nifhem għaliex eh, eh kif il-ċittadini eġizjani eh, iridu jiexu f'pajjiż bħal dan eh, taħt id-despotizmu tal-president. Eh, kemm iktar irid joħloq eh, ksur tal-drittijiet tal-bniedem fl-Eġittu biex l-Ewropa tipprotesta għaliex is-Sinjura Magorini miex edha taġixxi fuq da. Eh, aħna ir-rwol tagħna bħala garanti tal-istat ta' dritt u qiegħed propju għalhekk aħna qegħdinaw għandna nsemmu leħenna. Is-Sinjura Xakek, grazzi Sinjura President kollegi. Ir-repressjoni fl-Eġittu u l-ġenerala Sisi edha ija ber ija bomba. Time bomb. Edha tamel limitazzjoniet fuq l-NGOs edha toħno il-libertà ta' espressjoni 200 e, e, e, sentenza u 81 eżekuzzjoni. Dawn huma repressjoniet sistematiċi, iċ-ċirkostanzi ta', ta dawk li għandu li huma akkużati u għandhom tortura, eh, ħabs eh, u mewt. Ir-risposta għatma hija dik ta' terrur tal-istat wasal il-żmien illi il-Sinjora Magorini kif ukoll l-istat il kapiet ta' stat jisemmu leħinnom u jikkundannaw dawn il-atroċitajiet. U eh, E, e, importanti jivan nitkellmu fuq l-isħobija, però nkun realistiċi jekk din l-isħobija miex bazata fuq prinċipi minimi u valuri illi aħna naqsmu magħhom, irridu naraw x'inhu l-valur miżjud f'dan il-każ. Issa il-wasla t-sinjora post għal-minuta u nofs, il-lum għat fuq l-eżekuzzjonijiet fl-Eġittu. Il-pena kapitali hija ksur ta' dritt għal ħajja. Din hija l-iktar trattament dizuman u krudili kontra kwalunkwe bniedem lebda sfidi, lebda ċirkostanza jistaw, jistaw jimmotivaw illi wieħed joqtol persuna. Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew hija li nabolixxu l-pjena tal-mewt kullimkien. Dawn l-eżekuzzjonijiet Eh, fl-Eġittu dejjem qed jiżdiedu miex u miex aċċettabbli. Eh, jużaw rati militari u jużaw liġijiet fuq il-terrorizmu biex biex jakkużaw dawn il-persuni. L-akkużati mandomx xaċċess għall-avukati u kellhom jikkonfessaw forzatament bit-tortura. Priġunerija, u mandomx il-privileġi l-iktar bażiċi. Bil-press, jena nappella l-President Assisi biex iwaqqaf pina kapitali fil-pajis. U l signora Mogherini najdilla, inti trid assolutament titkellem għal valuri tal-Unjoni Ewropea u tikkondanna dawn l-eżekuzzjonijiet. Issa nisimaw eh, awturi ħor ta' din il-mistoqsija eh, orali, il signora Verġja. Grazzi, President. L-NGOs kolla edin fuq l-allarmi, edin jitkermu fuq 600.000 arrest u 1500 ċivili li qed jiġu ikkondannati u dawn jinkludu anki tfal, eh, persuni li jebu tortura, dawn qed jiġru kuljum fl-Eġittu u l-NGOs huma eh, il-vittmi u huma jbatu jekk jitkellmu, jekk jitkellmu fil-parlament, il terrorizmu il-drogi, til, stupri, u l-lista hija twila ħafna u hija e, e, e, l-bot mid-drittijiet internazzjonali tal-bnidem. Kif jista' jkun li kollhom elezzjonijiet demokratiċi f'dan il-kuntest meta l-kandidati kollha kredibbli ġew eliminati? Imma l-Europa edha tala għajneja dim dan eċempju. Essur kelli għal-minuta. Jina naħseb illi dinja rizoluzzjoni bilanċata ħafna, tara fid diffikultajiet li għanda l-ġittu għoddima, specialment fuq dawn l takki terroristiċi krudili fejn rajna dan l ħar attakki fuq il-katedral ortodos koptiku u anki fissinaj. sinaj fejn ġew maqtula mijiet ta' persuni. Allora forsi eh, wieħed jista' jiġġustifika u jifhem illi l-awtoritajiet huma ansjużi u jirreaġixxu. Però mhux aċċettabbli illi wieħed ikollu eh, proċessi di massa illi nies jiġu torturati u jżommuhom fil-ħabs qabel ma, ma jiġu proċessati u dan huwa kollu ksur tal- eh, tal- ta' drittijiet internazzjonali l-artikolu 14. Nappellaw l autoritajiet iħarsu l din u, u fl-istess ħin irridu eh, napoġaw il-poplu eh, eh, eġizjan fil-ġlida kontra terrorizmu. Grazzi. Pazzeri. Grazzi, President. Fil-qafas tal-sħubija 2017 u 2020 mal-Unjoni Ewropea leġi ġiet ruħu jipromovi demokrazija, libertajiet fundamentali, id-drittijiet tal-bnidem skont il-Kostituzzjoni tiegħu u l-liġijiet internazzjonali. Però dan l-impin ma ġiex miżmum. U dan ruħ sentenzi kapitali u l-eżekuzzjonijiet iktar minn 20 f'dawn l-aħħar xahar illi waslu għal mewt ta' ħafna ċittadini illi ġew torturati l-ewwel e trattati ħażin u ġew kundannati minar notifika u proċessi falsi qudiem rati militari. Waqt il-presidenza tal-Sisi dan eh, zdit. L-Unjoni Ewropea għalet iktar minn darba kem tikkundanna il-pina tal-mewt huwa ċar li ma nistawx noħolqu sħubija solida ma dan il-pajjiż meta nqisu dawn l-affarijiet. Sa kemm fuq l-altar tar real politik, allora nalqu għajnejna u ma nħarsux lejn id-drittijiet tal-bniedem u nkunu responsabbli ta' dawn il-brutalitajiet. Hemm bżonn ta' impenn preċis u bidla biex inbidlu il-President tal-Eġittu. Minajr din il-bidla ma nkunux nistgħu niftħu kapitolu ġdid fuq din is-ħobija u najtu kol nishtiq anki insemmi l-fat li dan reġim qed jirrepeti aħna qed nistennew verità u ġustizzja għal Ġulio Reġeni li ġi E, maqtul fil-kajr. Anki hawnhekk e, e, hemm nuqqas ta' kredibilità għall-awtoritajiet Eġizzjani. Dagens debat gentager øh, ganske øh, akkurat. Vistizen. Dan id-dibattitu juri l-Unjoni Ewropea edha fuq in-naħa ħażina Aħna Anzi, qed naraw biċċar li il-reġim attwali jagħmel ħafna żbalji u jaġixxi b'mod kompletament sproporzjonat. Anka meta naraw dak li ġara reċentament eh, fl-Iran u eh, reazzjoni tagħna hawnhekk fl-Unjoni Ewropea. U allura meta nitkellmu fuq il-bina kapitali, Irrid nitkellmu wkoll fuq iċ-Ċina, l-Istati Uniti u l-Iran, ma tal-pajjiżi ma nsemmuhomx hawnhekk, jiġifieri forsi eh, tajjeb li eh, nibdlu daqsxejn il-perspettiva tagħna, irridu nifhmu li qed niġġieldu kontra t-terrorizmu li hija xi ħaġa li aħna wkoll irridu. Issa, imis fisem il-gwen ġiel sur Urban Crespo. Grazzi ħafna, Sinjura President. Wara il-kolb ta' stat fl-2013, f'Marzu ser ikun hemm l-elezzjonijiet presidenzjali fl-Eġittu, elezzjonijiet fejn jista' jkun laqas biss ikun hemm oppożizzjoni għax il-kandidati irtiraw il-kandidatura tagħhom wara intimidazzjoni wara l-intafaw il-ħabs taħt l-umbrella tal-ġlida kontra terrorizmu qed isir kull tip ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem u ħafna intimidazzjoni kontra ġurnalisti, kontra s-soċjetà eh, ċivili u kontra l-movimenti tal-ħaddiema illi organizzaw protesti u strikes regolarment. Dan huwa pajjiż fejn f'dan l-aħħar xahar 23 ruħ ġew ġustizzjati wara illi inqatatilhom sentenza minn orti militari u dabla ebda garanziji ta' xejn. Minkejja dan kollu l-Unjoni Ewropea qiegħda tħares lejn naħa l-oħra u edha tkompli tkattar il-relazzjoni tagħha mal eġittu minkejja l-Eġittu jikser id-drittijiet tal-bniedem. Għalhekk aħna neżiġu l-Unjoni Ewropea eh, toħroġ dikjerazzjoni fuq dan il-ksur kollu li ma tibqax tesporta l-armi lejn l-Eġittu u nittamaw l-Unjoni Ewropea ma taċċettax riżultat elettorali f'pajjiż fejn mhumiex rispettati drittijiet li se bażiċi. Paranċjon qed Ewropej sabassu. E Barbara Lochbiller. Grazzi ħafna, Signora President. F'dan l-aħħar erba' snin rajna li kien hemm iktar minn 2000 persuna li kienu kundannati għal mewt u wieħed u tmenin minnhom kienu diġà eh, nqatlu aħna qegħdin naraw li jista' jkun hemm iktar minn dawn il-pini tal-mewt. Naħseb li s-sitwazzjoni fid-ġittijiet tal-bniedem hija ħażina ħafna. Ħafna nies li jikkritikaw il-gvern qed ikunu Eh, arrestati u anka ħafna nies fosthom huma nies li deċidu li qattaw ħajjithom jiddefendu drittijiet tal-bniedem. Jiena naħseb illi hemm ħafna nies li jintefgħu il-ħabs li qegħdin ikunu torturati b'mod sistematiku. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa verament tal-mistħija li aħna minnaħat tal-Unjoni Ewropea xorta waħda qegħdin nistennew u naraw u nħarsu biss li dak li qed jiġri eh, fl-Eġittu. Hemm bosta prioritajiet li għandu li kienu espressi wkoll fl-isħobija ta' bejn l-Unjoni Ewropea u l-Eġittu. U apparti minn hekk jiena naħseb li dan il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem u l-fatt li s-sitwazzjoni fl-Eġittu qiegħda tmur iktar tkun iktar gravi naħseb illi rridu niddeċidu wkoll impoġġu iktar pressjoni fuq il-gvern Eġizzjan. Egy percre a szabadság és President, fi 26 ta' Deċembru 15 il persuna terroristi ġew ikkundannati minn orti militari Eġizzjana dikinar al Sizi għamel rekord ġdid l-ikbar eh, eh, eh, l-ikbar numru ta' eżekuzzjonijiet mill-1953. Dawn ġew rajna u koll li dawn il-persuni kienu ġew maħruqa u kienu terror, kienu anki torturati. Dinja inaċċettabli. Eh, barra minnek hemm anki l-persuni li ġew maħtufa, ġurnalisti, oppożituri politiċi u anki intellettuali. Bħalma ġara anki lil Giulio Reġeni Italjan e li għadna ma nafux dara. Il dawn il-gangs mandom lebda eh, ħsara ħasra laqas qudiem tfal sibna instabu tfal maqtula fil-villagġi tagħhom. Anki l-armi li qed jużaw ma' armi Ewropej. il kummerċu real r-realpolitik jiġġustifikanaw silenzju ta' kompliċità mal-pajjiżi tagħna. U dina hija il l-istabilità u l-isħubija li rriġu ma l-Eġittu jena nitlob li jkun hemm embargo tal export tal-armi u nitlob verità u ġustizja għal Giulio Reġeni u għal vittmi kollha neċenti ta' dan ir-reġim. Grazie. Weidenholzer úr következik. Grazie ħafna, Sur Weidenholzer. Das erste Mal, dass wir eine... Grazie ħafna, mux l-ewel darba li tukonna dibattitu fuq il-situazzjoni tal-drittijiet tal-bniedem fl-Eġittu għawnek, jina naħseb li aħna ma nistawx noqdu nistennew bidejna fuq zaqna sakemm is-sitwazzjoni sir qar, jina naħseb li tkun illużjoni perikoluża ħafna li aħna naħsbu li l-istabilta tista' terġa' tinkiseb xi b'din it-tip ta' repressjoni jiena naħseb li dak kollu li qed jiġri f'dan il-pajjiż żgur li qed ikollu effett u ħajkubqa jkollu effett fuqna fl-Ewropa. Jiena naħseb li stat ta' dritt u demokrazija dawn huma l-iktar affarijiet li jistgħu jiggarantixxu l istabbiltà u għal din raġuni li qed nosserva b'inkwiet kbir dak li qed jiġri din l-ossessjoni għal pina tal-mewt u l-istruzzjoni u koll għal-libertà tal-espressjoni. Aħna nixtiequ lill president Eġizzjan ngħidulu biex jieqaf imponi l-pina tal-mewt u naraw li joħorġu b'alternativi demokratiċi darba l-dejjem. Grazie. ħafna naddu għall-Onorevoli Boylan għal-minuta. Għawek qed nerġgħu niddiskutu ġitti tal-bniedem fl-Eġittu. L-lum qed nikkondannaw l-użu tal-pina kapitali fl-Eġittu u anka l-fat li di qed tintuża dejjem iżjed mill-President Sisi. il sistema ġudizzjarja fl-Eġittu għandha ħafna difetti Bejn eh, is-26 ta' Diċembru u 30 ta' Jannar ġew ġustizzjati 26 ruħ, 24 minnhom il sentenza minn qorti eh, militari u daw ġew imġela jikkonfessaw permezz ta' tortura. Anka l-avukati ta' dawk in-nies eh, laqas biss ġew avżati, il-familji għassina taw l-opportunità iselmu lil dawn in-nies li kienu se jinqatlu. Mhuwiex bizzejed niġu għawek u noqogħdu nikkundannaw l-Eġittu hemm bżonn azzjoni. L-Eġittu għandu obbligi biex jirrispetta drittijiet tal bliden skont il ftejn ta' ma' mal-Unjoni Ewropea. U l-intimidazzjoni tal-ċittadini hija inaċċettabbli. Il-ċittadini ċittadini Eġizzjani qed jittamaw li aħna nitkell naqbżu għalihom għaliex huma ma jistgħux jaqbżu għalihom infushom. Onorevoli Ġill fisem l-SND. Grazie ħafna. Meta eh, diskutejna l-Eġittu f'Ottubru li għadda, il-Kummissjoni tkellmet fuq x'inhuma l-aspirazzjonijiet tal-poplu Eġizzjan, is-sigurtà, demokrazija u tkabbir ekonomiku. Jiena konċettika fuq il-sħubija tagħna mal-Eġittu dik il-ħabta u anke llum hemm ħafna tħassib fuq il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem, imma ir-reġim tal-Sisi xamel qatal qatel kważi 30 ruħ f'xar. U għalhekk il-mistoqsijiet tiegħi lill kummissarju huma ser tajdu biċċar x'inhu x'ħajkunu l-konsegwenzi jekk l-awtoritajiet Eġizzjani ma jimponux moratorium fuq l-użu tal-pina kapitali u jekk ma jirrevedux il-liġi biex ikun hemm proċessi ġusti fil-qorti meta se nieħdu miżuri biex inwaqfu kumpaniji milli ta' tagħmil l-Eġittu li mbagħad l-Eġittu juża biex ikompli reprimi il-ċittadini tiegħu. U meta se naraw e, elezzjonijiet ġusti. Grazie ħafna. Għaw tlet nis, tlet persuni li jishtuq jitkelmu bħala parti mill-kaċ dija, jistur farija kjoġbok. Eh, Tobrigat, signora Prezident, signor Komissarju, kaċ Grazie ħafna, Sinjura President, Sur Kummissarju, fl-2011 fil-pjazza Tarik f'Kilkajr ħarġu ħafna nies jipprotestaw favur id-demokrazija u rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Eh, għaddew ħafna snin u minn dak l-ottimizmu ma tfadal xejn. Issa fl-ħar ta' Martu ser ikun hemm l-elezzjonijiet presidenzjali m'hemm ambjent ta' repressjoni. Anka attivisti LGBTI, ġurnalisti u dawk li ġildu favur id-drittijiet tal-bniedem qed ibatu minn repressjoni, nies li jkunhom ġala jikkonfessaw eh, wara li jkunu torturati u nies li jiġu eh, ħafna nis nies qed ikunu ġustizzjati, speċjalment minn mindu għal Sisi huwa president. Eh, fjannar wahdu, kien hemm 22 ruħ illi ingħatatilhom il-bina kapitali l-Unjoni Ewropea l-akbar imsieħeb ekonomiku tal-Eġittu tittimbotta biex eh, l-Eġittu jirrispetta iżjed drittijiet tal-bniedem dun nikkundannaw l-użu tal bina tal-mewt f'dan il-pajjiż u rridu nitolbu li jifqu jiġu ġustizzjati n-nies. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Damonte. Mhm. Just push the button. Grazie, pres Grazie President. Illum se napprovaw riżoluzzjoni konġunta. Il-kontenutu għacċar fit-tielet millenju fl-ebda stat ta' dinja ma jista' jkun hemm torturi u eh, til u pina tal mewtu u ta' rispett lejn il-drittijiet eh, eh, tal-bnedem. Ma nistawx aħna nagħlqu għajnejna u dawn it-trattament krudili. Ah, e Giulio Reġeni, Taljan, riċerkatur li ġi maqtul fl-Eġittu, il-li msieħeb tal europa fejn id-drittijiet ġew ma ġewx ġew negletti. E, bħala Parlament Ewropej aħna maħniex se nisktu, aħna se nittolbu dejjem b'qawwa illi fuq dan il-til ikollna ċarezza ċarezza. Irridu natu risposta ċara, irridu natu l-familja ta' Giulio, l-ħbib u anki l-500 miljon ta' ċittadini Ewropej. Inkella ma nistawx naħsbu illi l-Eġittu huwa imsieħeb tajjeb u destinazzjoni tajba biex wieħed imur biex jiżura. Grazie ħafna l-Onorevoli Polċak. Grazie ħafna, Signora Presidente. Jiena nixtieq nappoġġa eh, dawk il-kollegi li jitkellmu kontra il-pina kapitali u li semmew ċertu każijiet speċifiċi. Eh, nixtieq nenfasizza iżda l-irwol tad diplomazija naħseb li hemm ċertu strumenti diplomatiċi li l-Unjoni Ewropea tista' tuża biex tagħmel pressjoni mhux biss fuq l-awtoritajiet Eġizzjani imma biex tkun tista' anka tiftaħ dan is-suġġett tal-approċċ inaċċettabbli illi qed jieħu l-Eġittu. Sfortunatament m'għandniex ħafna pajjiżi madwar id-dinja li jaħsbuha bħalna f'dan ir-rigward u għalhekk naħseb li responsabilità hija fuq l-Unjoni Ewropea biex tkun pioniera f'dan ir-rigward. Apparti minn hekk, il-kontinwazzjoni tal-appoġġ u e, e, l-għajnuna li nagħtu l-Eġittu trid tkun kondizzjonali Din hija xi ħaġa li l-gruppi politiċi kollha jaqblu fuqha, iridu nappoġġaw dawk il-pajjiżi madwar id-dinja illi juruna illi huma lesti jikkoperaw f'affarijiet bħal pina kapitali. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela, biex jintemmu dan id-dibattitu se nitlob il kummissarju Stiljanides biex jintervjeni. Grazzi ħafna, Sinjura Presidente, eżis kollegi. Memx dubju illi l-Unjoni Ewropea edha segwi is-sitwazzjoni fl-Eġittu mill-qrib. Il-pożizzjoni tagħna fuq il-pina kapitali kulħadd jaf x'inhi. L-Unjoni Ewropea hija kontra il-pina kapitali fi kwalunkwe ċirkostanza. Jiena naqbel ma'kom hija fil-mija illi l-Eġittu qed jiġħad id-dinjità u l-integrità tal-bniedem. Fi sotto komitat Unjoni Ewropea Eġittu fuq il-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija li iltaqa fil-Kajr ix-xar l unjoni Ewropea esprimi tħassib tagħha qudiem l-awtoritajiet Eġizzjani. Kien hemm riskju illi jiġu eh, ġustizzjati iżjed minn 20 ruħ u aħna f'dak is-sotto komitat irrepetejna l-pożizzjoni tagħna kontra il bina kapitali tlabna li leġittu biex dawn is-sentenzi tibdilhom u biex tistabilixxi wkoll moratorium fuq l-użu tal-pina kapitali. Apparti minn hekk, aħna ħeġġejna lill leġittu tieħu passi konkreti biex il-nies ma jibqgħux jiġu sentenzjati fiqrati militari u meta jiġu sentenzjati f'irati ċivili dan jrid ikun skont l-standards internazzjonali għal proċess eh, ġust. Fl-istess ħin, xtaqt insemmi wkoll eh, ċertu kwistjonijiet oħra li għandhom x'jaqsmu mal-websites u mal-organizzazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. L-Unjoni Ewropea esprimiet tħassib tagħha fuq l-imblukkar ta' ċertu websites ta' organizzazzjonijiet li jaħdmu favur id-drittijiet tal-bniedem. Dana esprimitu fl-Ulju tal-2017 fil-Kunsill mm, Unjoni Ewropea Eġittu. Din hija pożizzjoni wkoll li jedna fil-dikarazzjoni riċenti taħt punt numru 4 u anka fis sottokumitat fuq il-kwistjonijiet politiċi illi intaqa fil-kajr ix-xar l-għadda. L-Eġittu memx dubju illi huwa imsieħeb ewlieni għall-Unjoni Ewropea u huwa attur reġjonali importanti. Il-stabilità ta' dan il-pajis hija kruċjali mhux biss għall poplu Eġizzjan imma anka għall-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha. Aħna konvinti illi Id-demokrazija drittijiet tal-bniedem u drittijiet fundamentali huwa kruċjali, speċjalment fil-kuntest tal-akbar sfidi illi għandu qoddimu l-Eġittu. Aħna nistgħu nifmu x'inhuma d-diffikultajiet ta' dan il-pajjiż u lesti illi ngħinuh jaffaċċjhom. il-pozizjoni tagħna hija bbażata fuq il-drittijiet universali. Dawn huma affarijiet li aħna niddiskutu regolarment mal-Eġittu fil-qafas tal-prioritajiet tal-sħobija Unjoni Ewropea Eġittu illi kienu adottati fl-2017. Il-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat ta' dritt hija prinċipju illi jigwida l-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea. Tistgħu serħu fuqna illi aħna ser inkomplu E, nipromovu u naqbżu għal dawn il-prinċipji fil-relazzjoni tagħna mal-Eġittu. E kif namlu? mal-ġirien u l-imsieħba tagħna kollha madwar id-dinja. Dik hija s-sitwazzjoni bħalissa. Aħna namlu l-almutana biex nagħmlu eh, namlu pressjoni favur din il-kwistjoni tant importanti. Grazzi ħafna. Fadal, eh, anzi, seba' mozzjoni ta' rizoluzzjoni biex naqlu dan il dibattitu u għalhekk nalqa dan id-dibattitu.